l-istituzzjonijiet, l-istrutturi jridu jinbnew fit-Tunezija u l-għajnuna ta' natura ekonomika u teknika minnaħa tagħna hija waħda ta' importanza kbira. Grazzi. Grazie. Ora lor. Grazzi, issa fuq l-agenda għanna il-rapport tal-onorevoli Ungoreanu il-promozzjoni tal-mobilta tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea. Naddi il-kelma l-rapporter għal erba' minuti jekk jogħġbok. Signora Presidente, Zis kollegi, it-tema tal-suġġett tal-ħaddiema u l-mobilta tagħhom hija problema ta' sew delikata fl-aħħar net din ser issawwar il-futur ekonomiku u soċjali tal-Unjoni Ewropea. Bħala rapporter, jina jkolli nisħa illi aħna edin qudiem situazzjoni illi mhijiex waħda reġibli politikament u mhijiex razzjonali b'mod ekonomiku. Il-libertà tal-mobilità tal-ħaddiema ma tistax tkun waħda tistax tkun xaġa ħaġa b'kombinazzjoni ma hija dritt, dritt li l-istati membri kollha qablu dwarha. Iżda aħna Edin naraw situazzjoni l istati membri jiddeċidu illi iddaħlu jew jerġgħu iddaħlu restrizzjonijiet fost l-oħrajn u kol jissuġġerixxu illi aktar tard forsi jistgħu jagħmlu aktar restrizzjonijiet. Signora President, din hija politika pura, politika nazzjonali u elettorali. L-ekonomija tgħidilna storja oħra. Għal snin twal ċifri uffiċjali minn ħadha l-Kummissjoni pereżempju rew illi il-ħaddiema migranti mill-Ewropa tal-Vant ma ġenerawx il-qatt u ma poġġewx taħt pressjoni is-sistemi ta' welfare ta' benessri ġew l-pajjiż ta' destinazzjoni. Kontrarjament dan l-influss Ewropew ġab tkabbir ekonomiku illi huwa aċċettat u evalwat bħal daqs wieħed fil-mija tal-GDP. L-idea ta' aktar Ewropa rajnija li kienet moda dan l-aħħar. X'infisru b'dan aktar Ewropa għal inqas Ewropej? għaliex aħna għandna suq uniku għal kapital u għal prodotti, iżda m'għandniex suq uniku għax xogħol. X'ifisser fisser dan? Ifisser li pajjiżi tal li kumpaniji tal-punent jistgħu joperaw fil-vant, xi drabi jirnexxielhom, xi drabi jiġġeneraw eluf ta' persuna qiegħda u l ħaddiema tal-vant ma jistawx isibu l oħra post tax-xogħol fil-punent u dan mhux kollox l-istess pajjiżi illi limitaw il-ħaddiema tal-vant ir-Rumeni u l-ħaddiema mill-Bulgarija lesti illi jfittxu l-aħjar l-aħjar tal-aħjar mill-vant tal-Ewropa tobba inġiniera, speċjalisti tal-informatika. Sinjora President, dan irrid jieqaf darba l dejjem Dan huwa ħażin ekonomikament, politikament, moralment. In-nies ser ifittxu il-postijiet tax-xogħol, ser ifittxu l-impjiega li huwa dritt tagħhom li jagħmlu hekk, aħna tajnihom dan id-dritt. U għalek dan ir-rapport jappoġġa dan li għadni kemm ngħid il-vot tal-kumitat appoġġa dan ukoll u jiena nittama illi din il-kamra dan ser tappoġġah għada wkoll. Grazzi. Grazie. Ora iniziamo. Grazzi, issa għanna l-proċedura catch di għanna l-onorevoli Ivanova għal-minuta e kjoġbuk. Госпожо председател, искам да поздравя и да благодаря на господин Унгорян за неговия доклад. Преди няколко дни... Сенер Президент, jena nishtiq nirringrazzja l onorevoli Ungaranu għal а рапорт яу. Кенна смех, dan is-suġġett fit Италия Милу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 Sa ninterrumpi għaliex l-interpretazzjoni mhix qed taħdem għandna problemi fl-interpretazzjoni. Può ricominciare, please. Tista' tibda, hekk jogħġbok. Jiena nixtieq nappella l-Kummissjoni Ewropea biex tkun oġġettiva meta tagħmel analiżi tar-raġunijiet għaliex xi stati membri imponew restrizzjonijiet. Jiena nixtieq ukoll nappella biex tiggarantixxu il-valuri Ewropej bħal libertà u l mobilità għaċ-ċittadini kollha Ewropej. Grazzi. Issa l-Onorevoli Blinkeviċute. Signora President, l-għennet nishtiq ringrazzja l-rapporter l-Onorevoli Unguraniu L-idea ewlenija hija illi l-mobilità tal-ħaddiema hija waħda mill-loqsma l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea u rridu nipromovuha. Irridu nipromovu wkoll mobilità komprensiva tal-ħaddiema. L-iktar ħaġa importanti hija li drittijiet tal-ħaddiema f'pajjiżi barranin jiġu mħarsa. U ma jiġux sfruttati għal din ir-raġuni l-awtoritajiet relevanti jridu jikkooperaw. Xi ħaġa oħra importanti hija illi n-nies illi jitilqu u jmorru jaħdmu b'nadi oħra f'pajjiżi oħra jridu jżommu il-kwalifiki professjonali tagħhom. Aħna rridu inħaffu il-proċess ta' rikonoxximent ta' kwalifiki f'pajjiżi oħra. ħafna ħaddiema kwalifikati sew jitilqu minn xi stati membri minħabba xi kundizzjonijiet soċjali partikolari. Jiena nixtieq inħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea lill kummissjoni biex isibu soluzzjonijiet biex ikunu jistgħu isolvu din il-problema li għandna bħalissa. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Turunen. Grazzi, jena nishtiq nirringrazzja li rapportera rapportijaw. Bażikament, dan huwa rapport tas sew tajjeb illi il-grupp tal-ħodor jishtiq jappoġġa għaliex hija huwa minnu id-dritt illi wieħed jgħix u jaħdem f'pajjiżi għal tal-Unjoni Ewropea u waħed mill-libertajiet bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu niżguraw illi dawn inħarsuhom. Fisem il-grupp tal-ħodor jiena nixtieq ngħid ukoll illi aħna rridu indaħlu il-kunċett ta' mobilità xierqa. Għaliex jiena naf illi fid-Danimarka hemm problemi kbar bi social dumping, hemm pressjoni fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol fuq il-pagamenti, qegħdin naraw differenzi fost il-pajjiżi illi ġejjin minn pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea u mhux mid-Danimarka, dan ma nistgħux naċċettawh, ma nistgħux naċċettaw illi s suq tax-xogħol jinqasam u jkun hemm pressjoni fuq il-benefiċċji Irridu għal daqstant nidġildu dawn id-differenzi u is-social dumping. Irridu niżguraw illi l-istati membri iżommu ir-regoli nazzjonali tagħhom irridu aktar kontroll, aktar tarif u aktar involviment attiv u kol sforzi mill-Unjoni Ewropea biex niżguraw illi il-mobilta ikollha kondizzjonijiet xirqa. Grazzi l-Onorevoli Ceskova. Vážená paní předsedkyně, eh, výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Prezident signori, Il-Komitat tan nisa ta' opinjoni dwar dan ir-rapport. Jiena konti rapporter. Il-mobilta hija waħda jew qed mid-drittijiet tal-Unjoni Ewropea u tikkontribwixxi għall iżvilupp tal-koeżjoni soċjali. F'dan il-qasam aħna konna għamilna ħafna sforz iżda xorta waħda għat hemm xi affarijiet illi ixxeklu il-mobilità xirqa fl-Unjoni Ewropea rapport dwar id-direttiva mill-2004 u rina li trasposizjoni ta' direttiva l-iktar dwar il-qraba mhijiex bizzejiet. U għalhekk huwa importanti li ninformaw l ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom u drittijiet tal-qraba tagħhom tal-membri tal-familja tagħhom. Jien nixtieq ngħid illi meta nitkellmu dwar il-mobilità huwa importanti illi aħna niżguraw illi il-membri tal-familji il membri tal familji tal-familja il-partners mod partikolari, il-partners irid ikollhom l-istess drittijiet, l-istess aċċess għas servizzi bħal pereżempju aċċess għall-iskejjel, għall kindergardens fost l-oħrajn. Jiena sodisfatta ħafna il kumitat dwar l-impjigi ikkonsidra il-proposti tagħna, grazzi. L-Onorevoli Figueredo. Grazzi sew Signora President. Dwar dan id-dibattitu, f'dan id-dibattitu ma nistgħux ninsew is-sitwazzjoni soċjali li għaddejjin minna fl-Unjoni Ewropea. Da sters tal-ħaddiema jinsabu f'sitwazzjoni prekarja għandhom salarji baxxi. Għanna 5 miljun persuna qiegħda l-iktar iż żazah u n-nisa. Dawn in-nisa qegħdin jiġu imċaħda minn futur ċertu dinjità u għalhekk meta nitkellmu dwar l-inkoraġġament tal-mobilità tal-ħaddiema. tal mobilità tal ħaddiema Spiss din hija xi ħaġa fejn aħna qegħdin ninkoraġġixxu id-dumping soċjali u s-sitwazzjoni tal-isfruttar tal-ħaddiema tmur għallar anke fiħdan l-Unjoni Ewropea. Għal dan ir-raġuni aħna rridu politika ta' żviluppi illi tikkunsidra il-progress soċjali. Fl-aħħar ta' dawn il-politiki ta' awtorità aħna neħtieġu dan li nħallu l-ħad ma rridux nħallu l-ħaddiema jaqtfu għarasom u ma jkunux jistaw imantnu l-familji, skużawni kollegi, jina ġejt mitluba li jitkelmu 15 taħt il-proċedura KHDI, iżda nista' ngħaddi il-mikrofonu biss li l-kellim wieħed għal kull grupp politiku dan għamiltu u għalhekk issa ngħaddi il-kelma l-Kummissarju l-Onorevoli Issurandur. Uh, Grazie ħafna, Signora President, onorevoli membri. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l rapporter lil Sur Triana Angorjanu għal rapport tiegħu għal din il-promozzjoni tal-mobilità tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea għal kummissjoni taqbel ma' rapporter eh, għax dan għandu effett pozittiv fuq l-ekonomija Ewropea fil-40 sena li għaddew kienet dan kien wieħed mill-prinċipi fundamentali u kontribwixxa għall integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u s su uniku barra minn hekk din il-mobilità tejn biex ispruna l-ekonomija u t-kabbir ekonomiku il-kabir ekonomiku u dan huwa importanti ħafna meta ikunem hemm eh, fi żminijiet ta' qatt iċ-ċittadini jridu jkunu nkoraġġuti u informati aħjar jekk eh, dawn eh, jixtiequ illi jiċċaqilqu. Għalhekk irid ikun hemm għarfien aħjar ukoll tas-suq tax-xogħol. Il-ċittadini jridu jkunu jafu fejn eh, qegħdin il-pożizzjonijiet tax-xogħol. Wieħed irid jantiċipa wkoll il-ħtiġijiet tas-suq. Din hija priorità li uh, ġiet segwita permezz ta' eh, odda ġodda bħal aġenzija tal-monitoraġġ tax-xogħol u anka bitwaqif tal-Jures eh, dan huwa netwerk li jagħti l-pariri l-informazzjoni u informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet tax-xogħol. il-jures jieġi riformat eh, il-sena id-dihla biex eh, eh, jgħin fl-izvilup tal-mobilta fl-Europa kif ġi mħabbar fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni tappoġġa skemi immirati fostom skemi bħal Your First Jures Job. Minkejja il-leġislazzjoni estiża fil-moviment ħieles tal-ħaddiema għad baqa il-ħtieġa ta' kanali aktar miftuħa u wiesa biex jagħtu aċċess aħjar lil ħaddiema u jinformawhom dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom. U bħala risposta rapportakom il-Kummissjoni qiegħda tistudja il-dimensjoni tal-infurzar tal-regoli tal-trattament u gwali tal-ħaddiema. Il-Kummissjoni qed tagħti wkoll impetu ġdid fl-infurzar tad-direttiva fl-istati membri għal direttiva tal-moviment HIRES tal-ħaddiema wara it-ħassib illi eh, kienem fuq dan is-suġġett. Dan l-inforzar rigorus wassal għal riżultati u ħafna stati membri għamlu emendi fil-leġizlazzjoni tagħhom jew inkella għandhom l-intenzjoni li jemendaw biex ikun hemm trasposizzjoni sħiħa ta' din id-direttiva. Il-Kommissjoni impenjata wkoll li tkompli bil-monitoraġġ tagħha eh, ta' eh, dawk l-istati membri li għalissa għamlu deroga għal dan il-moviment ħieles. Wara dak illi wara talba ta' Rumanija u l-Bulgarija sal-aħħar ta' din is-sena il-Kummissjoni ħa tagħti rapport ġdid dwar l-arranġamenti tranzizzjonali għal dawn iż-żewġ pajjiżi u kif ħadmu dawn l-arranġamenti il- karatteristika tal dan il-moviment eh, et eh, tiġi studjata wkoll impatt tiegħu. L-istati membri jridu jinnotifikaw li l-Kummissjoni sal-aħħar tas-sena u jiġġustifikaw il-pożizzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni eh, tilqa dan ir-rapport fuq inizjattiva propja u taqbel ma dan il-prinċipju fundamentali tal-promozzjoni tal-mobilità dan huwa l-aħjar mod ta' kif wieħed jiġbruna l-ekonomiji tagħna speċjalment fi żmien ta' qatt u e, fi żmien ta' nuqqas ta' tkabir ekonomiku. Dan huwa element Eh, ewlieni tal-istrateġija ta' l-2020. Grazie. Grazie Kommissarju. La... Grazie Kommissarju. Il-votazzjoni isir għada fil-nofsija. L'ordine del giorno. Mela,